għandi wkoll xi avviżi uffiċjali l-awtoritajiet tal-Iżvezja għallula li sinjura lejna ek se jkun floka s-sur Johansen minn ottubru nishti il-kollega l-ġdijt nil-għaw maħna nil-għaw fil-Parlament Ewropew minn din l-ewwel sessjoni. skont il-regola numru 3 paragrafu 2 ta' regola ta' proċedura, sa' kemm il-kredenzjali ta' din il-persuna jiġu ċekjati u tinqata eh, fuq xi eh, talba is-Sur Johansen se jkun membru sħiħ f'dan dan il-Parlament sakemm huwa ovvjament ikun ifirma dikjerazzjoni li mandux xi xogħol li mhuwiex kompatibbli ma' dak ix-xogħol li qed jagħmel fil-Parlament Ewropew. Issa għanna erratu bil-Kumitat ta' Trasport